Um, dear colleagues, uh, we'll get started. I'm sorry, I didn't realize it. Skollegi, nibdew skużani, mandu najxid ħenu. Grazie għal dawk li ġew fil-ħin għal dan il-punt. Għan konna vot uh, fil-dawl ta' dan. Grazzi, naħseb kienet uh, għodwa naqra stramba dal-għodu għalix um, uh, l-attendenza kienet naqra mux tas-soltu. Eh, issa, il-punt fuq il-kornatur ta' kontra traffikar, l-Sinra Vassiliadu, u eh, nil-għawnek il-kollegi tal-fem u koll għal din il għa konġunta, u anki għal eh, nil għa il-Sinjura Haribo illi għawnek edha għawnek dan tamel presidenza konġunta, ma nafx jekk intom interessati ma ila fl-istess, konna fl-istess laqa ħafna snin ilu u issa wara snin kollet nerġaw konu fl-istess laqa s-sala <laughs> sajta ħambar tela wicċa. Nistaw nkomplu għal-punt. Kif tafu strategija fuq il-radikar tal-ġitti tal-diskriminazzjoni fi ġitti għal-bnidem kienet il-bazi tal-azzjoni eh, tana. U allura fil-komitati li kena dem rajna il-vulnerabilità partikolari fi traffikar tal-vulnerabilità tal-traffikar tal- Ment fit għazir rifugġati u migranti u sħana fuq attenzjoni speċjali għandhom jingħataw lin-nisa tfal u gruppi oħra vulnerabbli. U netalbu għal kooperazzjoni mżiwda u koordinament bejn l-istati membri Numa l opportunità biex nisimaw dwar is-segwitu għal dan dan l strategija u mat partikolari dwar il-prezzajiet immirati biex insaħħu l-sforzi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovjenu il traffikar tal-bniedem. Ġivi qabel ma nadi għal-koordinatur ta' traffikar ehm, tal-bniedem ehm, nishtiq nagħti l-kelma eh, lill-kollega tiegħi biex eh, Mary biex eh, tintroduċi lil il-Reveli Hannibal. Jiena nixtieq ngħid li aħna għalhekk irridu nkunu involuti f'din il-kwistjoni kollha ta' traffikar għaliex hija xi ħaġa li għaddejja minn Londra, jiena minn Londra jew Londra wieħed mid-destinazzjonijiet għal dan it-traffikar tal-bniedem. U fil-fatt jiena dejjem ħadd interess u anke fit-traffikar tal-bniedem għawna minni għamil komitat fam għalliex ħafna minn daw li eġu traffikati l-bicċa kbira minnom huma nisa u jġu traffikati għas servizzi sessuali. Għal daqstanti għakusani importanti ħafna u eh, tassew eh, kontenta li għedawnek pala ko-presidenta dan il-komitat u jina tassew kontenta li l-kol assoċjati ma dan iskampju ta' femmet il komissjoni Ewropea għarfet eh, il-kustjoni ta' traffikar fid-dawl ta' fatti importanti li huma li hemm iktar vittmi mod sostanzjali milli dawk li aħna naraw fi ċifri uffiċjali u l-biċċa kbira minnhom dawn kifet huma nisa u tfal li jiġu trafikati għal sruttar eh, sessuali u dija xi ħaġa li aħna mhux eh, nagħtu biżejjed attenzjoni li hemm qed nitkellmu dwar it-traffikar. Imma l fatti li huma għan-nisa u għas-servizzi sesswali tiġi rifless fi strategiji tal-Unjoni illi aħna naddattaw il-pjanijiet tazzjoni u il-miżuri li aħna nieħdu biex niġġieldu traffikar. Għal daqstant, eh, bi pjaċir nixtieq nagħti l-kelma lil Sinjora eh, Vassiliadu, il-koordinatur ta' kontra traffikar eh, li jagħmlu ħafna xogħol dan ir-rigward. Tista' tippreżentanna l-istrateġija tal-Unjoni għal eradikar tal-traffikar tal-bniedem. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom u nirringrazzja l-Komitat Libe u l-Komitat Fem tal-istidnuni għawek l lum Il-Parlament Ewropew minn dejjem kien allejat kbir tagħna u dejjem wera l-impenn li għandu fil-ġlida kontra traffikar. U ta' dan nirringrazzjakom. Mela, biex inkun ċara, Hemm l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall eredikazzjoni ta' traffikar tal-bnedmin u dikja strateġija mill-2012 u l-2016 u rnaxxilna niksbu il-riżultati konkreti kollha li xtaqna. U allura li qed nagħmlu issa huwa li qed neżaminaw il-kuntest soċjopolitiku attwali. U ħriġna b'numru ta' prioritajiet, numru ta' azzjonijiet konkreti li jridu nimplementaw fil-perjodu li jmiss. Jiġifieri mhux qed nitkellem fil-verità fuq strateġija ma fuq sensiela ta' ambizzjonijiet illi ħa jikwidaw il-ħidma tagħna. Dan il-komunikat diġà ippreżentajnieh l-istati membri differenti u anka lis-soċjetà ċivili. U l kummenti li ġivejna dwaru kienu pożittivi u għalhekk nirringrazzja lil kull min batilna kummenti. Dan il-komunikat u affukat li żjed fuq il-prevenzjoni. Dan għaliex fil-fema tagħna Eh, kull ma jiġi wara, jekk ma jkunx hemm prevenzjoni, ikun kollu ħasra, jkun bla bżonn. U eh, dana jgħat ukoll fil-direttiva tal-2011 hemm ukoll attenzjoni kbira fuq il-prevenzjoni. Dak li huwa interessanti huwa li fil-waqt li traffikar huwa e, reat organizzat li Eh, irendi ħafna flus, fl-istess ħin huwa wkoll ksur gravi ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk irid ikun miġġieled b'mod trasversali u irrit ikun hemm l-involviment ta' osma differenti. Dana huwa identifikat ukoll mill-evalwazzjoni tal-teddit ewlieni tal-rejat serju li għamet il-Europol għall-2017 u imsemmi wkoll f'numru ta' dokumenti importanti mresqin mill-Kommissjoni fosta mill-Aġenda fuq il-Migrazzjoni u l-Aġenda fuq is-Sigurtà. Il-Kommissjoni eh, dan tqisu bħala priorità, m'għandu x'qasam ukoll mal-qasam tal-xogħol eh, u anka tal-lajnuna umanitarja. Se nispjega xejn issa x'inhija l-loġika wara x-xogħol illi ser nagħmlu. Il-President tal-Libe diġà qal li hemm rabtiet qawwin mal-migrazzjoni, issa traffikar mhuwiex fenomenu tal-migrazzjoni per se, fil-fatt żewġ terzi tal-vittmi ta' traffikar huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa li nafu minn statistika tal-Europol tas-sena l-oħra u hemm ukoll statistika mill-UNADC u mill-Eurostat. Ħanajdilkom daqsxejn x'inhu dak li gwida x-xogħol tagħna Fl-2016, l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Migrazzjoni identifikat 11.000 il-mara u tfal illi waslu mill-Libja f'Ruma. Talqu minn Niġerja dew mill-Libja u waslu Ruma. Minnhom 80% u ma mifuma li kienu vitmi ta' traffikar tal-bnedmin għal skopijiet sessuali. Ġifiri 9.000 il-mara u tifla fl-2016 biss, minn pajis wieħed biss, għet nitkellmu fuq rotta waħda biss, minn Libja għal Ruma. U għalek, li nishtiqkom tirriflettu fuq huwa illi kikonna nikkalkulaw daqxejn il-profitt illi jagħmlu traffikanti f'perjodu ta' sena fl-2016 profitti minn fuq dar 9000 il-vittma, eh, qed ngħidu ġifri daqs 20 jew 30 il-klijent kuljum, u eh, profitti ta' ħames bejn 5 euro u 90 euro eh, għal kull servizz. Qed nitkellmu fuq ġifieri 365 il-ġurnata sena. Qed nitkellmu fuq 500 miljun euro illi jaqalaw it-traffikanti minn fuq dar il-vitmi. U dan ma jinkludix profitti legali, profitti legali indiretti. Xirrit najt, mela għandek 9000 il-mara u il-tifla li rridu jorqdu ximkien, rridu jieklu, rridu jivjaġġaw. Issa kultant eh, nkunu nafu bihom dawn il-vitmi u kultant ma nkunux nafu imma mumiex nis invizibli wara kollox u għalek irridu nimmiraw lejn il-profitti, rridu irdu il-profitti illi qed jagħmlu traffikanti. Għal tifla ta' 12 sena f'xi raħal fin-Niġerja, għalija li tispiċċa fi Brussell biex tispiċċa fi Brussell, immaġinaw kemm hemm parteċipazzjoni ta' nies, ta' atturi, ta' ta' persuni li huma involuti fil-proċess biex dik it-tifla tasal fi Brussell. U għalhekk il-Kummissjoni tixtieq tagħmel huwa illi issib tarf din il-kobba, il-kobba li li tipprova tkisser din il-katina ta', ta sfruttar għal dawn il-nisa u tfal kolla li ma parti minn daw id-9000 ruħ, għabbażi taħħom nistaw nikkalkulaw kemm hemm min jabuża minnhom. E, nistaw nikkalkulaw li f'sena fuq kalkalu ta' 9000 vittma Għara intom daqxejn kemm ikun hemm nies li abbużaw minnhom u ħadd minn daw nies li abbużaw ma jiġu kastigati. Jiġifieri l-Kummissjoni trid l-ewwel nett tiġiret iżjed kontra networks kriminali u tipprova tkisser il-mudell ta' negozju tagħhom. Dik hija l-iżjed priorità importanti fil-fema tiegħi. Apparti minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tinkoraġġixxi l-istati membri fejn li li hemm traffikar biex jikriminalizzaw dawk is-servizzi illi taw mill-vittmi ta' traffikar. U jiena sal-lum il-ġurnata għadni xukjata ħafna illi hemm stati membri fejn ikollok persuni li ikunu jafu li hemm abbuż, ikunu jafu li qed jużaw servizzi minn vittmi ta', ta, ta traffikar u dawn in-nies ma jistgħux jiġu mixlija qudiem il-ġustizzja. Inti tista' tixtri Eh, handbag eh, minn ħanut u fl-istess stat membru tista' nka tixtri persuna vittma u ma tkunx ikkastigat. U għalhekk il-Kummissjoni qed tipprova tħeġġeġ l-Istati Membri biex dawn iwaqfu l-kultura ta' impunità. Iridu nkattru kultura ta', eh, ta responsabilità viżavi l vittmi Dan huwa dana huwa miktub anka f'artiklu 23.2 fid-direttiva tal-2011 u irridu nirrispettaw dan l-artiklu. Il eh, daw kolla illi jużaw servizzi tal-vitmi u jkunu jafu li dawk huma vitmi irridu jkunu kastigati. Jiena lija memx skuża għal dawk l-istati membri illi għadhom ma ikkriminalizzawx lil dawk illi eh, ikollhom xi rwol f'dawn ir-reati. Kifet, rridu kunu ċerti li nużaw l-istrumenti kollha li għandna disponibbli biex ninkoraġixxu l-awtoritajiet nazzjonali jippruvaw ikkisru il-modell tan-negozju tagħhom. U eh, għal dan rridu nisviluppaw metodoloġija, rridu kunem hemm il-finanzjament ukoll naturalment, rridu kunem hemm anke appoġġ għall-awtoritajiet biex dawn jagħmlu prosekuzzjoni, rridu kunem hemm tisħiħ tal-kapaċitajiet u Ek kif talbuna l-istati membri għal darba tnejn nejn ikun hemm teams ta' investigaturi konġunti illi jaħdmu mhux biss f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea manka ma' pajjiżi terzi. l traffikar ta' bnedmin għandu forum differenti. Is-Sinjura Hannibal għandha raġuni qalet illi il-maġġoranza tal-vitmi jispiċċaw vitmi għal skopijiet sesswali. Madankollu hemm ukoll vitmi ta' sfruttament fuq il posta tax-xogħol u Dinja xi ħaġa li jdu nwaqfu mhux biss fin unjoni Ewropea imma madwar id-dinja. U għalhekk il prijorità tagħna hija li nippromovu prassi tax-xogħol sostenibbli eh, fil-pajjiżi fejn isseħħ il-produzzjoni. Irid ikun hemm eh, katina ta' forniment u katina ta' produzzjoni illi ma tkun tinvolvi l-ebda vittma dan kollu għaparti mill komunikat Issa fl-istess ħin, fil-waqt li nafu li n-numru ta' vittmi qed jiżdied, u fil-waqt li nafu li dan il-Parlament ħadem għatiħ biex jizgura li kunem numru ta', ta liġijiet u ta' direttivi li proteġu il-vitmi, xorta waħda tem il-problema ta' l-implementazzjoni tal-liġi u kif nassiguraw li l-vitmi kollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom, li drittijiet tagħhom ikunu protetti u għalhekk qed nagħmlu numru ta' attivitajiet flimkien mal-aġenzijiet tagħna biex naraw kif nistgħu niffaċilitaw ix-xogħol tal-istati membri li jassiguraw illi jkun hemm rispett lejn id-drittijiet ta' dawn il-vitmi. Edin eh, noħorġu kol gwida flimkien ma' eh, l-Istitut Ewropew tal-Ugwaljanza bejn is-sessi u qed niżviluppaw numru ta' miżuri għandhom iservu ta' appoġġ għal-vitmi qed naħdmu wkoll mal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali biex noħorġu gwida prattika għal prevenzjoni ta' traffikar ta' tfal. Jiena naħseb li kultant anka eh, minkejja l-isforzi kbar tagħna biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu biex nipproteġu id-drittijiet tal-vitmi, insejna illi hemm żewġ terzi tal-vitmi illi huma ċittadini Ewropej. Iġifieri irridu niprioritizzaw daqsxejn u aħna hekk qegħdin nagħmlu. Irridu naraw x'inhi l-kapaċità tal-istati membri li jidentifikaw il-vittmi eh, x'mekkaniżmi ta' referenza għandhom dwar dan ħanamlu studju fil-fatt u apparti minn hekk se noħorġu wkoll pariri lill awtoritajiet nazzjonali dwar kunċetti ewlenin marbutin ma' traffikar tal-bnedmin. U għawek nixtieq nixbilkom l-attenzjoni Għanna taħlita ta' mm, sfruttar, skjavitu, e, tfal sforzati jaħdmu, edin nħaltu kollox f'daqqa. U għal-politiċi u ġurnalisti din hija xi ħaġa li forsi hija konvenjenti, imma dawk il-vittmi li mhumiex imħarsa mill-liġi mija konvenjenti xejn u għalhekk hemm bżonn nużaw definizzjonijiet legali ċari Hemm protokolli għal dan ukoll, hemm il-konvenzjoni wkoll, u għalhekk irridu noqgħod attenti fit-termini li nużaw. Hemm xi stati membri illi talbu biex eh, dawn il-konċetti nindirizzawhom b'termini speċifiċi. Issa darbohra anke fuq talba tal-Parlament, f'dan il-każ il-Komitat involut fid-dimensjoni esterna ta' traffikar, irridu nisviluppaw Eh, response koordinat ħanħorġu fil-fat lista ta' azzjonijiet prioritarji fl-imkien ma' li EAS u se naħdmu u koll lejn eh, biex nilħu l-SDGs tal-Agenda 2030. Għal darboħra nishtiq nixbitkom l-attenzjoni, forsi sar moda li Eh, nifuka naqbdu eh, SDG wieħed, għan wieħed għall sulub sostenibli u nifukaw fuqu, imma nfakkarkom li jem iżjed minn wieħed hemm ħafna eh, għanijiet. 80% tal-vitmi nisa u tfal irridu najnuhom permezz ta' SDG illi spiss ninjuraw. U għalek jina nishtiq appellalkom biex nindirizzaw naħdmu fuq it-tlet SDGs li huma li għandhom xjaqsmu ma' traffikar. Barra minn hekk se naħdmu wkoll ma', ma, ma aġenziji oħrajn involuti anka fl-2011 eh, ġi firmat ġi firmata dikjarazzjoni konġunta Ħedimna tajjeb ħafna minn dak ism l-ewwel aġenziji u għalhekk irid nkomplu ninvolvu iżjed aġenziji u naraw li kollha kemm huma jaħdmu flimkien. Apparti minn hekk se naħdmu wkoll mal-Spotlight Initiative tal ġus Maquda biex jiġi eliminat il vjolenza kontra il-nisa fostom it-traffikaj tagħhom. Min issa nidħol fid-dettal dwar l-isforzi li għandu li qed nagħmlu brabta mal-dimensjoni esterna, imma nixtieq nassigurakom, speċjalment il-Kumitat Fem, illi dawn huma azzjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-ugwaljanza bejn l-istessi fid-dimensjoni esterna tagħha. Fl-istess ħin naf li hemm bżonn li nkun nafu iżjed, hemm bżonn li nifmu aħjar il-fenomenu ta' traffikar u għalhekk ikkummissjonajna studju mhux biss fuq l ispiza ekonomika, fuq il-dimensjoni ekonomika, fuq il-profitti, imma anka fuq il-lat eh, soċjali ta' dan il-fenomenu. Se nippubblikaw ukoll studju fuq eh, l-impatt tal-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra l-isfruttar u fil-promozzjoni ta' skambju ta' valuri komuni ħanispiċċa prezentazzjoni tiegħi billi ngħid li ser nippubblikaw il-rapport ta' progress li jmiss skont artiklu 20 ta' direttiva u eh, f'dan ir-rapport l-istati membri eh, jgħaddu l-informazzjoni li li u sarin kun jena nkarikata mill-infassal il-rapportu li niġbor flimkien id-dejta kollha. U għalhekk nirringrazzjam dawk l-istati membri kollha li diġà għaddewna il rapporti nazzjonali tagħhom. L-aħħar iżda mhux l-inqas ser eh, innidu wkoll kampanja madwar l-Ewropa, kampanja ta' informazzjoni li tkun immirata lejn il-partit interessati kollha. Dan se nagħmluh anka biex nappoġġaw eh, għannijiet għal kontra traffikar illi huma parti mill-programmi differenti li għandha l-Kummissjoni. Hija xi ħaġa li diġà għamilna fl monti u li se nkomplu nagħmluha. Irridu nirrispettaw l-impenn tagħna, iva dan huwa qasam li huwa trasversali ħafna u ehm, irridu eh, naraw x'ħidma trid issir mill-perspettiva tal-ażil, tal-ġustizzja, il-mobilità, l-iżvilupp, eċċetera Eh, dan huwa xogħol li qed nagħmlu bħalissa illi u li se nkomplu nagħmlu biex nala, li biċċa xogħol importanti li jidu namlu hija il-monitoraċ tal-trasposizjoni u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Jiena kemm il-darba najt iva na leġislazzjoni tajba ħafna u dan il-Parlament huwa responsabbli u um, eh, fil-fatt għandna nirringrazzjaw tal-leġislazzjoni tajba li għandna. Immek ma tkunx implementata maħna ħanaslu mkien. U fuq dak irridu naħdmu, fuq dak qegħdin naħdmu. Maħniex se nqogħdu naħsbuha darbtej biex eh, nieħdu l-azzjoni kollha li nistgħu ħalli nassiguraw li l-liġi tkun rispettata u implementata. Grazzi ħafna tal-ħin illi tajtuni. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Grazzi lil koordinatriċi Ewropea dwar it-traffikar. Issa, kollegi, għanna votazzjoni f'nofsinhar u din daqsxejn ridikola xi sat irdu nagħmlu dibattitu manna kwarta biss. Allura kollegi kerġobkom eh, l-interventi tagħkom żommuhom sa żewġ minuti daqsxejn frustranti ma pruvaw titkellmux għal iżjed minn żewġ minuti. Grazzi ħafna jinqeda hawnhekk, grazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni illi kienet tassow eh, utli ħafna u Ovvjament għanna bżonn dan il-suġġett l-identifikaw u enfasizzaw fi stati membri kollha inti kif attint fil-fazi ta' konklużjoni tiegħek id-dibattitu f'Strasburgu f'Jannar il-Kummissarju Avramopoulos qalu l-Kummissjoni servizzi tal-Kummissjoni kienu edin eżaminaw it trasposizjoni tad-direttiva. Jien ovvjament nagħmel appell biex nkunu stretti, nkunu tassow, eh, monotaraw u jien naħmuh jekk hemm bżonn U dan huwa messaġġ ta' sens wuni għandna bżonn nimplementaw dak li aħna niddeċidu u nikkoperaw. U kif għadna u koll il-tratta tal-bidmin eh, ovvjament eh, toħloq rikavat ta' biljuni ta' euro kull sena. Eh, aħna nsaqsu l-Komissjoni Strategija Ewropea ta' wara l-2016 x'naqbel ma' dikjarazzjonijiet imma m'għandix l-istess valur bħala strateġija. it tratta ta' bnedmin kompli u anzi għar qed tiżdied u għalhekk hemm bżonn tkun priorità assoluta, speċjalment għax iċ-ċifri uffiċjali ma jirrix ma jirrux il-sitwazzjoni reali. Għandna bżonn ta' data li nistgħu nqabluha, ġifier minn stat membru għalih għalhekk hemm bżonn ta' sforz ta' armonizzazzjoni. Jien għandi tliet kummenti iktar preċiżi. L-ewwel qed il-vittmi ta' tratt għandhom bżonn jirċevu eh, s soġġorn anki jekk ma jistgħux jikkoperaw mal-pulizija Jina mħasba fuq il tfajletu u n-nisa immigranti u r-rapport jagħmel rabta bejn it-tratta tal-bnedmin u ksur penali ieħor fi traffiku tal-bnedmin u għalhekk jiena nixtieq ta' viża umanitarja biex dawn in-nies ikun jistgħu jaslu fuq il-frontieri tagħna b'mod sikur, speċjalment it-tfal taħt l-età u il-nisa li huma vulnerabbli. Jina mort Franza eh, f'ċentru ta' koljenza fejn in-nisa kollha kienu preżenti dan il ċentru kienu vittma ta' eh, stupru biex jaslu hawnhekk fl-Ewropa. Ma nistgħux ikonna iktar detenzjoni amministrativa għal dawn il-vittmi kif innu il-każ fuq l-NGOs li akkampanjaw dawn il-vittmi tat-tratta u li jistgħu jkunu responsabbli penalment skont xi għanna bżon għandna bżonn ukoll inħarsuhom penalment u għanna bżon għamlu tajjeb eh, ta' dak li qed jiġri. Grazzi ħafna, Signora. Grazzi ħafna, Kristina, Signora Vosenberg. Grazzi, President. l xtaqt nifraħ li Sinjura Vasiljadu tal-bicċa xogħol tajba illi eh, għamlet f'dawn l-aħħar snin anka l fat li żaret stati membri u anka pajjiżi terzi u dejjem ippruvat tqajjem kuxjenza u tipprova tikkoordina l-isforzi li qed isiru. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tikkonċerna il-Kumitat kemm libe u l-Kumitat fam milli jiena membru tiegħu u dan is-suġġett spiss iddiskutejnieh imma issa wasalna f'punt fejn ma nistawx nibqaw najdu li x-xogħol li etna li għamilna kien effettiv, il-fenomenu flok eh, jonqos qed jiżdied u qed nagħmlu passi lura. Naħseb li id-direttiva għandha jkollna lan li l-ewwel nett ikun hemm armonizzazzjoni fil-leġislazzjoni tal-Istati membri biex bekk eh, dan il-fenomenu jkun miġġieled e, eh, kollha f'daqqa. Irridu nkunu proattivi fil-ħidma tagħna u dan jfisser naturalment illi l-istati membri jridu jkunu iżjed organizzati u jridu eh, jagħmlu skambju ta' informazzjoni dwar il-sikurtà u jrid ikun hemm ukoll koordinament fil-qasam tal-kriminalità ċibernetika. Meta nitkellmu fuq eh, il-ħasil ta' flus illi servi biex jiffinanzja lil dawn it-traffikanti, dak il-ħasil ta' flus spiss isir online. U għalhekk kwalunkwe stat membru illi għandu unità ta' e, dedikata għal kriminalità ċibernetika li hija unità tajba u tiffunzjona sew, tista' tajn stati membri oħrajn. U għalhekk irridu noqgħodu attenti wkoll eh, li jkun hemm kooperazzjoni bejnietna huma pajjiżi terzi. Hemm ħafna vittmi ta' traffikar u qed nirreferi sa mod speċjali għal dawk il-vittmi ta' sfruttament sessuali. Ħafna minnhom huma nisa u, u, u bniet, imma hemm ukoll subin. U għalhekk. li kunem koordinament bejn l-istati membri, bejn l-autoritajiet nazjonali u li kunem kooperazzjoni anka minna ħatana bħala leġislaturi, din għanda tippermetti li nġiddu ħer dan il-fenomenu. Grazzi. Grazzi. Ħafna issa l-Onorevoli Bidenhose. Iva nishtiq nirringrazzjak ħafna u ringrazzja li kellim ma' u koll Naħseb li dan is-suġġett huwa interess kbir. U insaqsi kif nistaw inkunu nafu iktar fuq dan il-kontest din informazzjoni kif tista' tkun iktar disponibbli ġifiri għal pubbliku ġenerali għax il-pubbliku għandu bżonn ikun jaf xaddej, ikunu jafu l-affarijiet li huma l-sfidi U għandi mistoqsija x'taħseb fuq l-eluq tal-rotta tal-Balkani. Issa hemm inqas traffikar mħabba fek jew forsi ma kienx hemm impatt. Tista' tagħmel kumment jekk jogħġbok, grazzi ħafna. Is-Sinjura Bexirija. Iva, se nipprova nżomm fil-qosor kemm jista' jkun għax il-ħin qed jafas. Imma jiena qabel qabel kollox l ngħid ngħid prosit minn qalbi l-Sinjura Vasiliadu għal koraċ tagħha, għal dedikazzjoni tagħha, l-impenn tagħha, ta' sowa l-entużjażmu tagħha għax uriet u għetturi u għana unna kompanjawa f'dan il-vjaġġ tagħha biss ovvjament ikonna iktar opportunitajiet biex nkunu nistaw naħdmu kontra l-birokrazija u l-passività ta' ħafna stati membri li ma jagħtux pereżempju dejta kif ukoll rakkomandazzjoni li sta jkun hemm kif qalet fil-konklużjoni tagħha ħaġa importanti ħafna nistgħu ikollna li ġiet tajbin fuq il-vittmi ma jekk m'hemmx implementazzjoni, m'hemmx tarif il-vittma mhix konxa il-pulizija lanqas u għalhekk e, jekk ma jkunx hemm kampanja ta' rum tal-kuxenza ma jkunx nistgħu najnu l-vittmi u għalhekk fil-vot li se jkollna dan huwa emblematiku dak li qegħdin nitħattu fuqu u għal daqstant u importanti u kol ħagħuħra u nalaq illi il-vitma u ma kolla l-istess, ma minx vitmi differenti, kolla għandhom l-istess sentiment, imma mandomx l-istess ħtiġiet ma nistawx npoġġum kolla fl-istess eh, kafa għal daqstant, mux kolla l-istess xuħut ma vitmi ta' terrorizmu jew tal-sfruttament eh, sessuali jew fuq il-post ta' xogħol, ġifieri għandhom jitolbu eh, form differenti ta' protezzjoni ta' ħarsin, imma dak li huwa importanti ħafna għax jekk li ma jekk nagħmlu kollox f'daqqa ma nkunux qed ngħinu U wassan għandil kelma li Soroga Lopez Aguilar, grazzi ħafna mill ġdid u grazzi ħafna li l-Senjura Vasiljadu għax-xogħol tiegħek u fuq il-ħidma tiegħek tant importanti naqblu il-koll illi miex kwistjoni biss ta' liġijiet u li tinvolvu eh, dan il-Parlament bħala eh, dak li jabbozza leġislazzjoni għax huwa pasta ġgantiva il qoddim jagħmel mir-sensa dak li huwa l-impatt tar-realtà fil-futur imma biex nagħmlu hekk huwa essenzjali illi nkunu nafu preċisament li mija id-dimensjoni ta' traffikar tal-bnedmin speċjalment għat traffikar għal skopijiet ta' sfruttament sessuali fl-Unjoni Ewropea. Ċifiri l erru stess f'kull stat membru aħna għanna aċċess għal din it-tip ta' informazzjoni, dan it-tip ta' identifikar ta' rotot tal-mafja fl-Unjoni Ewropea, għax per esempio fi Spanja naħsbu li din it-trattajja enormi l-Italja u koll l-istess, imma kif se nkunu nafu d-dimensjoni ta' dawn ir-rotot. U niċattini mistoqsija għanna ġeografija tal-aħjar prassi, per eżempju, nizguraw ruħna illi l-whistleblowers f'każijiet kriminali bħal dawn, din ġdida, ġifiri, e kontra din id-dimensjoni tal-ġi kriminali ta' traffikar tal-bnedmin u niprofdu għal ċittadinanza għal protezzjoni legali għal daw kollha illi jizvelaw jesponu dan it-tip ta' traffikar u importanti ħafna għalek għanna e, xie ideja u koll ta' dawn il-prassi tajbin iġu implementati mill-istati membri individualment għal-issa, grazzi. Grazzi, Issa, Snjura Kienge tal-axar. Iva, nishtiq nirringrazzjak, Claude, anki jina kelli xie punti li xtaqt nenfasizza dan huwa punt soċet importanti ħafna illi jemson tkun priorità għalina l-ewwel punt bħal ħafna mill-kollegi diġa qalu il-fatt li wieħed ikollu data ċerta fuq il-għamlit kollha ta' violenza iġifiri mux biz dawk sessuali jew fuq il posta tax-xogħol, imma dejta li tkun nieqsa ta' spiss hija fuq it-traffikar ta' l-organi ħafna eh, tfal jiġu xi organu nieqes, jiġifieri pereżempju eh, eh, xi kilwa nieqsa u għalhekk hemm bżonn li jkollna dejta bħal din, speċjalment fuq it-tfal taħt l u ħaġa li kważi laqqas biss nindunaw biha Mbagħad ir-risorsi għandhom dawn iċ-ċentri ta' kontra l-vjolenza għandhom bżonn ir-risorsa x'dawn huma ċentri li jappoġġaw eh, il-vitmi u huma li jiġildu kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Mbagħad risorsi għal dawk li mar proċessi ta' integrazzjoni. L-integrazzjoni hija importanti ħafna għax aħna nfasizzajna l-ewwel akkoljenza, imma issa jkun importanti wkoll nibdew nifmu illi in-nisa wara l-ewwel akkoljenza bżonn jintegaw ruħhom fis-soċjetà u lek għandna bżonn risorsi għal din il-parti wkoll. Mbagħad punt pereżempju kura tas-saħħa, aċċess għal kura tas-saħħa. U għal rispett tal-kultura ta' oriġi tal dawn il-persuni għax diffikultà li wieħed jitkellem illi, jis, jifem per eżempju anki il-psikoloġija, il per eżempju nitkellem fuq il-mutilazzjoni ġenitali ta' nisa, hemm affarijiet sfumaturi illi ximdaħt jaħarbuna u għalhekk għandna bżonn ikonna strumenti fidejna biex nagħmlu hekk u r-risorsi. Mbagħad punt ieħor dak li tagħmel l-Italja għal nisa illi jagħmlu denunzja illi huma suġġett ta' violenza ikollhom permess umanitarju skont l-artiklu 18 prassi tajba ħafna li fil-fema tiegħi eh, jistaw forsi jamlu ek sa membri oħra u nala bl-axar punt li tkellim tint fuqu li nizviluppaw katina ta' valuri ġifiri ħilsa mit-tratta u fil-femma tijaj jemżon tkun marbuta ma' kampanja trawim tal-koxenza ġifiri brabta ma' pajizi ta' oriġni ta' nisa. Olek fuq il-kultura u importanti ħafna illi nenfasizzaw il-kultura u l-edukazzjoni. Grazzi, President. Thank you, Cecil. Uh, Grazzi, Cecil. Jiddispjaċini ħafna illi kelkom tkunu preċiżi u konċiżi fuq dan is-suġġett tant importanti għana għax għandna l-votazzjoni nixtieq ngħid biss illi l-ġimgħa li għaddiet f'pajjiżi fil-Portugal kien hemm netwerk operat minn żewġ riġil u mara ġew identifikati esposti kellhom xi 36 il-mara minn oriġni differenti imma l-iktar minn Niġerja. Mhux biss biex ikunu involuti fil-prostituzzjoni sforzata imma għal sess mhux protett u dawn in-nisa kellhom il-ġuħ, eh, ovvjament kienu qegħdin eh, ġew stuprati u dan huwa network network f'pajjiżi differenti, blid differenti fil-pajjiżi ġifiri, u kien elementi ta' network fil-Gini Bissaw, fil-Senegal, fil-Spanja, fil-Portugal, fil-Lussemburgu l-Italja. U dan juri illi għedin nitkellmu fuq network kriminali u nishtiq insaqsi l-Sinjura Vasiliadu nirringazzja u nsaqsija aħna qegħdin naraw it tratta tal-bnedmin li qed jiġu wkoll minn pajisi bħal Libja u postijiet oħra Turkija pereżempju u wkoll minn din il-perspettiva. Grazzi ħafna għana. Issa kollegi għandna l-votazzjonijiet f'nofsinhar aħna se nieħdu ħames minuti jekk bukom naqra paċenzja għax sen saqsi li s-senjura Vassiljadu li ridet publiku ikbar issa għanda publiku ikbar imma ovvjament ma tantx għandhom paċenzja. Imma kollegi jekk ġobkom ħames minuti biex twieġeb għal-replika tiegħek. Prova tindirizza xiftit minn dawn il-punti jew lenin. Grazzi ħafna, senżon fil-qosor, fuq id-data biex nagħmel taqsira għal kummenti kollha. Id-data tiddependi minn dak il-sati membri trasmettu jiena Besa meta niġi għal stimi, l-Eurostat mandux stimi lanqas l-Europol, l-UNDC lanqas u għalek jina eh, għandi fiduċa fi ċif li għanna u dimna ma dak li mannix bizzejiet huwa identifikazzjoni tal-vitmi li kiku kenna għat-traffikar tal-organi, għal sfruttament fuq il-posta xogħol u sfuttament sessuali nkunu nistaw ikonna ċifri reali, imma ħemma ninsewx li qegħdin nitkellmu fuq kriminalità organizzata fuq id-direttiva tal-2004 il-direttiva tal-permessi għas soġġon għal vittmi ta' traffikar tal-bnedmin il-rapporti tagħna eh, juru il mhumiex użati din hija l-problema reali u nafu fir-rapport tal-2011 jasi xi assistenza lil vittmi imma ma tantx huwa użat. Il-problema mhux tant il-liġi imma l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi nixtieq ngħid kemmtejn fuq il-kriminalità ċibernetika din hija xi ħaġa li aħna mħassbin ħafna qegħdin nimmonitorawha minn qrib ħafna b'kooperazzjoni minn qrib ukoll mal-Europol. Għamminna ħafna żjarat fil-pajjiżi fl-Italja, għandna wkoll fir-Rumanija darwaqt kif ukoll fil-Greċja din nipprovaw inħeġġu l-promozzjoni u l-użu ta' ġitz anki ma' pajjiżi mhumiex tal-Unjoni Ewropea u nużaw id database tal-Europol Nixtieq ngħid ukoll illi huwa importanti tassew li naraw dawn il-vitmi fl-Unjoni Ewropea u qed nara ħafna mill-membri tal-Parlament Ewropew illi identifikaw din il-problema. Din hija ħaġa fondamentali li se tider u fil-progress report tagħna fejn nitkellmu fuq l-aħjar prassi tal-istati membri, aħna nafu diskussjoni għaddejja fuq il-whistleblowers u aħna impenjati u f'din id-diskussjoni. Fl-axar però mhux inqas importanti fil-kampanja tal-rum tal-kuxenza l-iktar ħaġa importanti u għadmirna tana u ta'kom illi namlu hekk fuq dan il-fenomenu. Naf illi suppost nirrispondi għal mistoqsijiet kollha mhux ah, bħala nuqqas ta' rispett imma mħabba l-ħin jafasso u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mrs. Grazzi ħafna l sinjura Vassiliadu qed tara illi eh, kemm napprezzaw il-ħidma tiegħek u tal-tim tiegħek. Grazzi ħafna lil kollegi kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu tant importanti. Issa mmorru għal votazzjonijiet kif kulħadd huwa lest. Iva, Monika, ilek lesta, ilek lesta jinta xar minuti, għed nitċekja n-nis li għedin forsi ehm, għawnek fis-sala, kulħadd lest, mela tajja wisq. La mela, ħen ibdu. ma rapport fuq l-implementazzjoni tad direttiva tal EPO għanna l-rapporter Soraya Postu, Teresa Jimenez Beseri il barijo Soraya miexaw, Teresa tixtiq forsi tajt kemtejnint. Iva? Iva, se niprofa nżom fil-qosor, Iva, mela naseb jina nixtieq biss najt eh, kem eh, napprezza il-ħidma li għamilt ma' Shadow Rapporters, nirringrazzjom għax ħdimna tajjeb ħafna, konna kollha flimkien ma' Udin l enija meta nitkellmu fuq il-vittmi, il-persuni illi e, batu, kif konna qegħdin nitkellmu issa fuq il-vittmi ta' tratta, tal-bnedmin, m'hemmx differenza ta' bejnietna, kollha kemm aħna naħdmu fl-istess determinazzjoni u fl-istess direzzjoni, nirgazz tas-segretarjat tal-ħidma tiegħu wkoll u nixtieq ngħid li din id-direttiva illi kienet bdiet sninilu ilu e, b'inċattiva kbira u kienem pero falliment sħiħ għax ma kienx hemm ġifiri minn dawn il-POs f'pajjiżi oħra fejn l-intenzjoni kienet il-protezzjoni tal-vitma u ma kienx hemm din tal-boba daqstant qegħdin naraw illi huwa ċar illi kien hemm falliment sħiħ u għalek dak li għet niprofaw namlu huwa illi imbidlu l-affarijiet insowu l-affarijiet ikun hemm iktar informazzjoni, iktar tarif li vitmi jkunu jafu l-pulizija u kol, eh, l-autoritajiet lokali u kol, u kollha jaħdmu flimkien biex itejbu il-protezzjoni tal-vitma. U hekk eh, b'din miżura li se nivvotaw illum aħna se nibagħtu messaġġ b'saħħtu ħafna lill-Kummissjoni ukoll biex hekk inkunu nistaw insowu il-lakune u zballi tal-passat. Grazzi kolla għalilkom il-koll, għall-emendi ta'kom u għal-ħidma ta'kom. Grazzi ħafna Teresa, mela morru għall-ewwel vot kompromess 8, jekk ġobkom, votazzjoni miftuħa closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit, amenda 57. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, amenda 58 le, le, mux suppost kun votati għati president ma mela l-għamur għal-kompromess disa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 68. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, maddiċ, emenda 69, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ, emenda 72, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ, emenda 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Amenda 80, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 82, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 84, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 85, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 86, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 87, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 88, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 95, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 13, u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, emenda 99, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda, emenda 102, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Amenda 102 u amenda 103, grazzi Thomas Iva, tnejn li huma. Votazzjoni maluqa. Maddawx, kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 16, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 114, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 18, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għadda, kompromess 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, emenda 123, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 124 u 125 identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 126. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 127. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 128 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 129. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda emenda 132 u 133 identiċi patazzjoni miftuħa. patazzjoni maluqa. Madawx. Emenda 134 u emenda 135 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Madawx. Emenda 136 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 137-138 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddawx. Amenda 139 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ kompromess 21 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Amenda 144, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Amenda 145, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 146. Le, taqa. 147, Mela, emenda wieħed erba' seba'. Wieħed erba' seba'. Nfusajtu maluq. Maddit. Wieħed erba' disa, vot miftuħ. Vot maluq. Maddiċ. Wieħed ħamsa wieħed, vot miftuħ. Vot maluq. Maddiċ. Kompromess 22, vot miftuħ. Maluq. Għaddit. Kompromess 23, vot miftuħ. Maluq. Għaddit wieħed sitta tnej, wieħed sitta tlieta identiċi, vot miftuħ. Madu. Madiċ. Wieħed sitta ħamsa miftuħ. Madu. Madiċ. 167 votazzjoni miftuħa maluqa ma ddiċ 168 votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet kompromess 24 votazzjoni miftuħa maluqa għaddiet kompromess 25 vot miftuħ Pozizjoni maluqa. Għaddit. Wieħed seba' tlieta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Wieħed er-, seba' erba' miftuħa. Maluqa. Għaddit. Wieħed seba' ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa Għaddit, wieħed seba' sitta votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ. U għed seba seba u għed seba t-minja identiċi votazzjoni miftuħa. Le, u għanki u għed seba disa u kol kolla l-istess votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Wieħed minja 0 u wieħed minja 1 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma diċ. Emenda wieħed minja tnej votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma, ma diċ. Emenda wieħed minja tlita votazzjoni miftuħa. Marwa. Għaddit. Emenda numru wieħed votazzjoni miftuħa. Nalwa. Maddiet. t-nej votazzjoni miftuħa. Malwa. Maddiet. Emenda numru 3, votazzjoni miftuħa. Amma, hu nota fil kas jekk taħdim lek, Amma dan numru erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni fuq emenda tlita maluqa. Maddiċ emenda tlieta, issa edin emenda numru 4 mu votazzjoni miftuħa. Nabżon għanċitament. Għaddiet. Emenda numru 5 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 6 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiet. Premessi emenda 7 votazzjoni miftuħa. Umma Maluqa. Maddiċ, emenda numru 8, votazzjoni miftuħa. Umma Maluqa. Maddiċ. Kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Um, maluqa. Maddiċ. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Um, maluqa. Maluqa. Mandiċ, emenda 15, votazzjoni miftuħa, le, emenda 14, skużawni, miftuħa. Maluqa. Mandiċ. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Mandiċ, emenda 18, miftuħa. Malwa. Ma tiċ, 19 votazzjoni miftuħa. Ma mela. Għaddiet. Emen Vatat votazzjoni miftuħa. Ma malwa. Nuk Kompromess numru 2 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess tlieta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess serba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess sitta votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emmenda 44 vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Maddiċ Emmenda 45 eh, miftuħa. Maluqa. Għaddit 47 miftuħa. Maluqa. Maddiċ Kompromess seba votazzjoni miftuħa. Maluqa. Mattiet emenda 50 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet 52 eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddejt. Vot aħari, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 45 favur, 6 kontra u 6 sentinijiet. 6 sentinijiet. Mela narawkom fi satajn u nofs fuq il-Global Compact.